gruppi il-lista se jiġi inkluża fil-minuti tal-laqat jekk ma jkunx hemm rimarki oħra qabel adozzjoni tal-minuti dawn il-ħasrit jingħaddu bħala approvati. Inkomplu għada ħamis 9 ta' Ġunju mid-9 sas-sija u mbagħad mit-3 sal ħamsa l-aġenda ġiet pubblikata jiet disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew u għabbek naġġornaw għallum, grazzi.